Il-kollega Jaxek jek biħu postu. Il-kollega Gomez. Sur President. Għanna point of order. Għatni protesta kontra l-użu ta' ismi fuq emendi li ġew prezentati mis eh, Sinjuri Deva Oshimanski. L-emendi kienu emendi